die sitzung ist eröffnet. guten morgen liebe kolleginnen und kollegen! wir haben niftaħ is-seduta l-għodwa tajba sinjuri l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum hija votazzjonijiet dwar tarbit tal-proċeduri urġenti skont artiklu wieħed ħamsa erba' tar-regoli ta' proċedura ser nivvota fuq tliet mozzjonijiet l-ewwel mill-kumitat pex Kumitat tas-Sajd dwar regoli relatati mal-Fond Ewropew għall affarijiet marittimi u s-sajd minħabba l ruġ tar Unit mill-Unjoni. Nista nieħu kelliem illi jappoġġa l mozzjoni u kellim ieħor illi jopponi din il-mozzjoni. Nieħu wkoll il-kelma tar-rapporter jidher li ħadd ma jixtieq jitkellem għalhekk nivvotaw dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet ir-rapport ser nivvotaw fuq għada Iskadenza l-emendi hija s-sija ta' warna f'snar illum. Għandna tieni ir-rapport awtorizzazzjonijiet tas-sajt tal-bastimenti tas-sajt tal-unjoni fl-ilmijiet tar-renju unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajt tar-renju unit fl-ilmijiet tal-unjoni dan ir-rapport ukoll ġej mingħand il-kumitat tas-sajd xi ħadd jixtieq jitkellem ma jidhirx li huwa l-każ dawk favur dawk kontra astensjonijiet għadda għadha ser nivvotaw f'nofsinhar fuq dan L-iskadenza wkoll hija llum fis-sija. Tielet rapport Kumitat għat-Trasport u Turiżmu ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferroviarja fir-rigward tal-lurs tal-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' fuq mill-Unjoni. Nagħmlu l-istess, xi ħadd jixtieq jitkellem ma jidhirx li huwa l-każ. Dak favut dawk kontra astensjonijiet ir-rapport għadda mill-ġdid għada nivvotaw fuq dar rapport f'nofsinhar u l-iskadenza l-emendi llum. Nixtieq ninformakom li l-gruppi politiċi qablu li jipposponu għas sessjoni li ġejja l votazzjoni għar-riżoluzzjoni dwar id-dibattitu eh, fuq l-istqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant għall-Unjoni għal affarijiet Barranin eh, fuq is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezuela. Hemm xi oġġezzjonijiet? Le. Mela dal-punt ġie approvat. Issa għandna dikjarazzjoni tal-Kunsillu tal-Kummissjoni dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-Unjoni Ewropea.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 nitlob lil dawk illi ma jistgħux jibqgħu eh, jisemgħu għal din l-istqarrija sabiex jitilqu kemm jista' jkun malajr. Sur Verhofstadt, Sur Bullman jekk joġobkom titkellmux hawnhekk. Herr Kollege Schwab. sur Schwab.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 Anzi, naddi l-karma Sinjura ċot, grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill president Tajani għall-litra l-Kunsill irċiva il ġimgħa li għaddiet jiena nassigurakom li aħna għadna mpensa biex nippromovu l bilanċ bejn is-sessi din hija kwistjoni importanti u il- e, bilanċ bejn is-sessi fil-korpi għolja tal-Unjoni Ewropea kwistjoni importanti għall-Kunsill ukoll Fl-istess ħin il-proċeduri ta' selezzjoni huma bbażi ta' regoli li rridu nirrispettaw. Il-Kunsill dejjem aġixxa u ser ikompli jaġixxi skont id-dispożizzjonijiet relevanti kollha tal-liġi tal-Unjoni. Skont eh, fejn jidħlu dawn il ħatrijiet jiena nistenna wkoll l-istituzzjonijiet kollha involuti jaġixxu fil-qafas, skont il-qafas u jippromovu wkoll il-bilanċ bejn is-sessi Jiena kont sorpriża li l-Parlament għajjem din kwistjoni speċifikament mal-Kunsill. Il-ittra tal-President Tajani jirriferi għal atti legali illi jirregolaw il-ħatriet għal tliet korpi legali tal-Unjoni, il-Bord ta' Supervizjoni, il-Grupp ta' Partijiet Interessati fil-Awtorità Bankarja tal-Unjoni u il-Bord tal-Riżoluzzjoni Unika. Nixtieq niċċara li l-Kunsill mhux involut fil-listi u lanqas fis-selezzjoni ta' kandidati għal dawn it-tliet korpi. Il-lista għal ħatriet għal bord tal-rizoluzzjoni unika jingħataw mill-Kummissjoni. Il-kandidati għal dan il-korp għal dan il-bord huma responsabilità tal-ICB. Għalhekk għal dawn it-tliet korpi il-parlament, anzi wara dan il-parlament jiddeċiedi fuq eh, il-kandidati ta' suċċess. Aħna sempliċement napprovaw is-selezzjoni tal-Parlament. Dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Kunsill m'għandu l-ebda rwol dwar l-għażla ta' membri fil-Bord Eżekuttiv tal-ICB, il-Kunsill iva għandu rwol fil-proċedura tal-għażla U nixtieq nassigurakom li aħna dejjem nisqu dwar l-importanza ta' bilanċ bejn l sessi f'kull proċedura ta' selezzjoni u nitolbu l-istati membri sabiex jipproponu wkoll kandidati nisa jiena żgura illi l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea voluti fil-preparazzjoni tal-lista u selezzjoni ta' kandidati josservaw u jirrispettaw il-prinċipju tal-bilanċ bejn is-sessi u ser jkomplu jagħmlu dan fil-futur Bħala l-presidenza tal-Kunsill Ewropew, ir-Rumanija ser tkompli tippromovi fuq livell ta' Unjoni Ewropea l-prinċipju tal-bilanċ bejn is-sessi u tiffaċilita eh, dibattiti dwar kif nimxu l-qoddim u tippromovi l-aġenda, speċjalment in-negozjati dwar il-kandidati eh, nisa fil-korpi. Diġà għamilna passi l-qoddim grazzi għall isforz konsistanti kemm tal-Kunsill kif ukoll tal-Parlament. Anki fejn tiġi titħol id-direttiva tal-bilanċ bejn ħaj privat u dik professjonali. U aħna determinati li nkomplu naħdmu sabiex bilanċ bejn is-sessi titħol fl-Aġenda Ewropea sabiex ikollna soċjetà ġusta fis-soċjetajiet tagħna u fis-swieq tax-xogħol. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Issa fiżem il-Kummissjoni, il-Kummissarju Jurova, Sur President, membri onorevoli, fisem il-Kummissjoni, inkluż il-Viċi President Dobrovskis u e, Moscovici Moskovici li l-lum edin jattendu il-Konsil tal-Ekofin nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità li nitkellmu dwar il-bilanċ bejn is-sessi fil-korpi finanzjari tal-Unjoni Ewropea Eh, il-biraħ il-Kummissjoni rispondi tal-ittra tal-President jen fuq di kwistjoni nixtina fazizza l-Kummissjoni ħadet impersi sabiex tirrispetta prinċipju tal-branċ bejn is-sessi u ħadet passi deċiżivi 39.6% tal-ġestjoni għolja u medja hija naw hija magħmul issa minn nisa u fl-Novembru tal-2014 din kienet 30%. In-numru ta' diretturi nisa tela minn 40% għal 30% minn 5 għal 12 in-numru ta' viċi diretturi ġenerali telet minn 8 għal 42% ġifieri minn 23 aħna qabilna wkoll li n-nisa ikomplu anzi għadhom mhux rappreżentati biżżejjed f'pożizzjoni ta' eżekuzzjoni eh, fil-qafas fil-ambjent ekonomiku monetarju fejn in-nisa huma bi 15%. E, nuqqas ta' rappreżentazzjoni tan-nisa nistgħu naraw ukoll fis-settur pubbliku. In-nisa rari jaslu sat terz tal-korpi governattivi tal-, -korpi, bankijiet ċentrali. Nistgħu naraw ukoll naqas ta' rappreżentazzjoni fil-applikazzjonijiet tal pożizzjonijiet f'aġenziji Ewropej attivi f'dan il-qasam. Hemm medja ta' 4 sa 5% iktar kandidati minn irġiel milli kandidati nisa. Fuq il-każijiet li qed niddiskutu llum, skont artiklu 283 sbarra 12 ta' TFEU e, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda rwol fil-ħatra ta' membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-ECB dwar l-Awtorità Bankarja Ewropea, ir-rwol tal-Kummissjoni hija limitata għall-assistenza tal-Bord tal-Supervisuri fejn titħol il-ħatra ta' Chairperson tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il bord ta' riżoluzzjoni unika li bħalissa hija mmexxija minn Marra, il-Kummissjoni eh, għandha eh, rwol li tagħti lista lill parlament eh, għal eh, ħatra tal-President, Viċi President u membri oħra tal-Bord. Skont ir-regolament tal-ħatri tal-Bord, il-ħatri għandhom isiru fuq il-ħiliet u l-arfin u l-esperjenza. Barra minn hekk skont artiklu 56 żbarra Erba' tar-regolament il-kandidati għandhom jintgħażlu għabbażi ta' selezzjoni miftuħa. Il-proċedura għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn is-sessi l-esperjenza u l-kwalifiki. Il-Kummissjoni hija favur li tappoġġa n-nisa li jkollhom il-ħiliet neċessarji sabiex jaslu għal dawn il-pożizzjonijiet. Aħna ikkonsidrajna wkoll ir-rekwiżiti legali fil- proċeduri ta' selezzjoni u żammejna li l-Parlament informat fil stadju kollha tal-proċess fil-każijiet tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea u l-pożizzjoni tal-membri tal-Korp ta' Riżoluzzjoni Unika diversi kandidati anki nisa ma laħqux il-kriterji ta' eligibilità għax ma kellhomx l-esperjenza relevanti fil-qasam tal-finanzi aħna ninsabu ħerqana li nkomplu kooperazzjoni ma' il-Kamra fuq di kwistjoni importanti ħafna. Fil-każijiet fejn il-Kummissjoni għandha rwol fil-proċess il-Kummissjoni ser tibqa' attenta għall kwistjoni tal-branċ bejn is-sessi meta tfassal listi għal kandidati tal-Aġenziji tal-Servizzi Finanzjarji. Grazzi ħafna. Grazzi lill kummissarju Jurova, issa is-Sinjura Delange għal minuta ta' nofs. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Eh, skużawni li wasalt kemm xejn tard, però jiena smajt dak li qalet il-Kummissjoni kien diskors sempliċi kont qiegħda nitkellem mat-tifel tiegħi ta' tmien snin fuq it-telefon. Dan juri illi n-nisa jridu jippruvaw ilaħqu mal-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja wkoll. Għanna dawn it-tlet nomini li namlu kull darba u issa qed jissemmew dawn għandhom jiġu sospiżi. Issa però se nisimgħu wkoll mill-gruppi ser jitkellmu pereżempju l kollegi li ser jitkellmu, speċjalment il-kollegi Taljani li ser jkunu kontra din in-nomna xiridu li jaħtru raġel Taljan. Però naħseb li din hija opportunità xirqa u naħseb li qed jgħidu li l-nazzjonalità tagħhom mhix rappreżentata fix shortlist u għalhekk jippreferu r raġel. Imma naħseb jagħna niffokaw fuq xi ħaġa oħra l-Kummissjoni semmietu diġà dan. Il-problema tirrigwarda l-irwoli li huma iktar għolja u għalhekk iridu jintażlu nisa li huma iktar kwalifikati huwa x-xogħol tagħna bħala Parlament Ewropew li niżguraw li jkun hemm nisa fil-banek fil-politika fil-kumpaniji u naraw li jkun hemm bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata. Dan rridu nibdew billi nagħtu eżempju li tfal tagħna stess. Tfal ta' 5, 6 7 snin li jiġu mistoqsija x'ixtiequ tagħmlu meta tikbru għal ċertu uh, xogħlijiet bħal l-astronaut pereżempju jew il-fireman jgħidu li dawn huma xogħlijiet tal-irġiel. Dan huwa l-iżbal iridu nagħmlu l-tfal tagħna biex nelbu dawn l-istereotipi. Din hija l-ħidma li rridu nagħmlu. Spricht Frau Kollegin Bresso für eine Minute. L-Onorevoli Bresso għal minut. Eh, grazie, President. Imma kif ġie mfakkar Il-proċedura ovvjament kienet waħda tajba ma xejn u aħna se nivvataw imma l-problema hija ferm iktar komplessa. Mod partikolari kif fakret ukoll il-Sinjura Komissarju, aħna maħniex rappreżentati bħala nisa daqs l-irġiel eh, anke f'pożizzjonijiet fil-quċċata tal-karriera tal-pożizzjonijiet l-iktar fil-kumpaniji li huma privati ma anke fl-istituzzjonijiet ekonomiċi, finanzjarji u monetarji din is-sotta rappreżentanza hija ovvja. Il-problema kif nistgħu nrassnu din it-tendenza u mbagħad jekk m'hemmx il-kandidaturi ovvjament ma nistgħux nagħmlu mod ieħor u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm kandidati nisa u għalhekk għandna bżonn nifaċilitaw il-karrieri tan-nisa mod partikolari f'dawn l-istruzzjonijiet ta' bżonn ngħidu lil eh, tfajliet li wieħed jista' jistudja eh, l-ekonomija u mbagħad ikun hemm karriera professjonali tajba x'hekk qed ngħidu eh, l-tfajliet jekk inti tistudja l-ekonomija u mbagħad ma tkunx tista' timxi l qudiem fil-karriera tiegħek, ovvjament ma jkollniex imbagħad il-kandidati u għalhekk insaqsi lill-Kummissjoni mhux biss illi jkollha imġiba kif suppost imma wkoll illi jkun hemm promozzjoni fuq livell Ewropew is-saqsi l-Istati membri biex jippromovi dawn l-istudji li sta jkunu settur tekniku, finanzjarju, monetarju fost in-nisa jekk imbagħad nixtiequ li jkollna l-kandidati nisa kif suppost. Grazzi. Vielen Dank, spricht Frau. Grazzi għal minuta u nofs l-Onorevoli Trebesius. Grazzi ħafna, Sur President. Brandenburg il-gvern reġjonali ddeċida li jrid ikun hemm mexxejja ndaqs bejn nisa u rġiel fl-assembleja u dinja dan huwa eżempju ġustifikazzjoni hija li l-Parlament għandu jkun magħmul minn nisa u rġiel b'mod indaqs għax hekk jirrifletti s-soċjetà. Ovvjament, 50% tal-votanti huma nisa u jistgħu jivvotaw kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa bħala membri tal-Parlament l-isfida hija illi l proporzjon tan-nisa fil-ħajja politika hija ħafna inqas mill-rappreżentanza tan-nisa fis-soċjetà. Jiena għaddejt ħafna avvenimenti tal-partit u normalment ma jkunx hemm iktar minn 15-20% ta' partiċipazzjoni tan-nisa. Dak li għan-nisa huwa ġust u xirridu nagħmlu għall partiċipazzjoni fin-nisa Irridu wkoll nintroduċu l-bilanċa reliġjonijiet, ngħidu għal dawk li huma gay, transgender, dawk bid-diabete, dawk eh, manzjani, irqaq fejn ser nifqu id-demokrazija tagħna tippermettilna illi nivvotaw għal dawk li jirrappreżentawna l-aħjar. Nagħtuhom fiduċja u fil-ħajja ekonomika hija l-istess huma dawk li għandhom l-aħjar kwalifiki li għandhom jingħataw il-ħatra. Jiena inġinier bdejt l-istudji tiegħi 30 sena ilu kien hemm 15% tan-nisa f'dal qasam. Um, issa ma bidel xejn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa Sur Torvalds. Grazzi ħafna. President, smajna mill-Kummissjoni l-iktar skużi reċenti għal din is-sitwazzjoni qegħdin fiha. X'sinifikat qed nagħtu lil dakollu? Ħanajdu hekk kważi dejjem jgħidu kollox sejjer so ma nistgħux nagħmlu iktar minn hekk u għalhekk hemm deskrizzjoni tal-fatt li hemm nisa illi għandhom eh, l għarfien neċessarju u huma magħżulin imma hemm problema. Anki spjegazzjonijiet fuq suġġetti oħra meta qed ngħidulhom illi pereżempju it-titjira waslet tard għaliex late incoming aircraft iva l ajruplan wasal tard għax wasal tard wasal tard. Din hija raġuni fiha nifisa u għalhekk hija kwistjoni formali kif ukoll ta' kontenut u għalhekk għandna mħuħ differenti il-kollega li għadha kemm ħadet il-kelma qalet illi forsi meta li irġiel jaħsbu ma xiex, għallu aħna naħsbu mod differenti, għandna bżonn ikollna perspettiva globali. Meta kellna l-kriżi tal-2008 il-banek, kif nista' ngħid il-banek kienu mexjin mill-irġiel u nistgħu ngħidu li l-irġiel iddeċidew u minħabba dawn id-deċiżjonijiet meħudin mill-irġiel kellna l-kriżi. U hekk għandna bżonn ta' iktar nisa fil-pożizzjonijiet tal-quċċata f'dawn il-banek. Grazzi. Isur Gigol tal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President il-proposti l-ġodda min-naħa tal-kummissjoni u l-kunsill għat-tmexxija u l-listi għall-postijiet għall-ħatrit ta' tmexxija fl istituzzjoni finanzjarji tal-unjoni ewropea huma obsoleti iż-żmien meta jitresqu biss ismijiet tar irġiel mhux xieraq għas-seklu 21 mhix kwistjoni ta' nisa u irġiel li huma differenti bħalma ntqal issa però għal żmien twil in-nisa kellhom pożizzjonijiet ta' tmexxija fil-qasam finanzjarju fl-akkademja u jixirqhom rappreżentazzjoni aħjar. Kemm ser indumu nkunu passivi għan nistaqsi l-kollegi kollha sabiex ikunu konsistenti dan ifisser li naħtru lil dawk U aħna nistennew eh, azzjoni min-naħa tal-Konsil tal-Komissjoni sabiex eh, inwaqfu dis sitwazzjoni ta' zbilanċ. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Mattias, il-bilanċ bejn is-sessi huwa dritt, però eh, fuq il-karta biss. Mod ġenerali, in-nisa jitħallew fil ġemm id-diretturi tal-bordijiet tal-Unjoni Ewropea um, f'dawn il-bordijiet hemm rappreżentanza baxxa ta' nisa. Hija l-Kummissjoni li tippreżenta l-lista finali u f'din lista finali jkun hemm ftit nisa. Mhux qed naraw biżżejjed nisa, avolja hemm nisa kompetenti dan huwa insult li tgħid li m'għandhomx kompetenzi sakemm jibqa' jkollna dawn il-listi magħmula biss mill-irġiel ma nista' nimxu quddiem il-parlament għandu eh, jiġġieled tad-drittijiet tan-nisa u għall-ġustizzja grazzi ħafna L-Onorevoli Dornano għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President il-26 ta' frar il-membri tal kumitat Ekon kellhom eh, skambju ta' veduti ta ma' Philip Lan li kien il-kandidat u l ġesa Orwell Kompa wieħed tal awtorità bankarja li ħora l-Bank Investiment u s-sur Sebastian Laviola għal pożizzjoni ta' membru ta' eh, tal-Kunsill ta' resoluzzjoni Unika Ehm, għaddin naraw illi n-nisa dejjem ġu sottorrappreżentati eh, f'dawn il-pożizzjonijiet ewlenin fis-settur bankarju finanzjarju jiena ma kontx skantata għax 39% biss eh, ta' managers u ta' diretturi eh, fl-Ewropa huma biss nisa. U għalhekk nistgħu niddiskutu fuq din il-problema nista' ngħid illi nistgħu jkollna debattitu imma meta irridu naġixxu ma tantx ikonna riżultati u għalhekk nibdew bid-direzzjoni stess tal-Unjoni Ewropea ġifieri l-Kummissjoni Brussell u fit-13 il-Presidenti tal-Kunsill Ewropew li kellna laqas biss kien hemm waħda kien hemm mara waħda u ma kienx hemm eh, mara lanqas bil-fondaturi 28 eh, kummissarju Ewropea għandna biss disa nisa ħaġa normali din u bil-miljuni kollha li għandna Eh, ta' nisa eh, fl-Ewropa possibbli li jkollna 14 eh, nisa kwalifikati le. U ovvjament fil-qoċċata l-istituzzjoni Ewropea ma aħna nagħmlu xejn biex mexxu bl-eżempju. Qegħdin naraw anki s-sur Juncker u dim u dim il-kameras illi kien qed miss xar kollega tiegħu. Din hija l-eżempju li aħna nixtiequ nuru Din hija l-immaġni tal-Kummissjoni Juncker l-Ewropejisti eh, ta' spiss jitkellmu fuq il-fatt li fit-trattat ta' Ruma tkellmu fuq l-ugwaljanza anke tas-salarji. Imma qegħdin naraw il 60 sena wara il-fatti huma dawk dejjem hemm dan id-divarju bejn il-ġiel u n-nisa fl-Unjoni Ewropea anke fil-pajjiżi fondaturi. E, mid-dikjarazzjonijiet għandna bżonn nimxu u ngħaddu għal fatti konkreti. Grazzi ħafna issa li sur Sosnjerx. Għal minuta, grazzi ħafna għal darbohra qed niċċelebraw e, l-ossessjoni marida ta' din l-istituzzjoni fuq il-bilanċ. Qed li intom maqtuwin kompletament mir-realtà tarbija għandi iktar sens komun minn membri ta' dan il-Parlament. Għandkom biżżejjed eh, prova illi m'hemmx biżżejjed nisa sabiex jaħdmu f'dan il-pożizzjonijiet u intom xorta taħsbu li n-nisa jistgħu eh, jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Tridu li n-nisa jisforzaw ruħam sabiex jaslu u jaħatmu fuq divizjoni. Qed titkellmu eh, dwar nisa bħala nos elettorat u mbilli u hemm ukoll minoritajiet anzi minuri illi mhumiex rappreżentati f'dan il-Parlament għax m'għandhomx il-vot biex m'għandhomx l biex jivvotaw dan ifisser li huma diskriminati rridu naraw il-bilanċ bejn il-xufira u l-interpreti. ħafna interpreti huma nisa għanna natu għam xogħol ta' xufira. Grazzi ħafna sur Sorxniers. Tixtieq taċċeta blue card? Iva, Signora Voutmans. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna naħseb li n-nisa kollha li jinsabu f'din il-kamra huma skandalizzati ejja umu fuq saqajna tal-biża' illi inti qed tgħid illi dan il-Parlament mhuwiex intelligenti. Naħseb illi inti kif kif tippermetti lilek innifsek tajt dawn l-affarijiet. Il-President jinterrompi inti tagħmel mistoqsija u mhux turu l-pożizzjoni tiegħek hija eh, wara jekk inti ma tkunx restaqt mistoqsija wara 25 sekonda ma tkun se titressaq mistoqsija. Kull blu kard għanda 30 sekonda, jiena lest nkun flessibbli iżda inti ma tistax tamel dawn id t tagħmel mistoqsija fil-qosor ħafna. Mistoqsija jekk joġbuk. Okay.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 l-intelligenza li nieqsaw hekk iżda sens komun u l-fatti jgħidu illi n-nisa huma aħjar għal ċertu xogħlijiet u l-irġiel huma aħjar għal xogħlijiet oħra. Pereżempju, n l-interpreti huma l-iktar eh, nisa forsi huma tajbin sabiex ikunu interpreti, però hemm iktar xufira irġiel għalhekk forsi l-irġiel huma iktar xilqa sabiex jagħmlu dan ix-xogħol Eh, hemm differenza u rridu naċċettawha. Grazzi ħafna. <clears throat> Naħseb li kellna mistoqsija u risposta u naħseb li raġuni wara l-mistoqsijiet hija l-istess għalhekk se nippermetti blue card waħda biss għax għandna ħin għal kelliema limitat. Eh, Jiena fil-verità tajt aktar ħin lis sinjura Delan għalek rrit nizgura bilanċ bejn il-gruppi politiċi issa. L-Onorevoli Ferber, grazzi ħafna. Aħna m'għandniex bilanċ bejn is-sessi fil-korpi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, da mhux is-sigriet. Dan l-iżbilanċ huwa minħabba l-fatt illi fuq livell nazzjonali diġà hemm zbilanċ. Jiġifieri hemm ftit membri fil-bord li huma nisa tajjeb li ħarsu l-istrutturi nazzjonali u naraw li t talenti tan-nisa naħdmu fuqhom. Però hemm ipokrezija f'dan id-dibattitu xi gruppi kellhom opportunità ċara sabiex ilaħqu mara fil-bord u dawk illi qed jirrabbihom fil-verità irres l-ġiel flok nisa, jippromovu l irġiel flok nisa. Kien hemm diskriminazzjoni u dan se jkollu konsegwenzi legali meta jkollna l-opportunità li nlaħqu mara għandna nagħmlu dan u mhux ikollna mbagħad dibattitu fals fil-plenarja. Grazzi. Għandek blue card. Għandek blue għandek mistoqsija lis sur Ferber jew lis sur Sosnjerx. Ma nistax naċċetta. Issa l-Onorevoli Beres għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. 8 eh, ta' Marzu tas sena li għaddiet il-President ta' din l-istituzzjoni eh, kiteb l awtorita Ewropej wara l-ħatra ta' Sur Gedingos u talab li fil-futur meta niġu għal ħatriet tal-Bank Ċentrali l-Parlament Ewropew ikun jista' jkollu l-benefiċċju ta' shortlist jew minimum ta' tliet kandidati b'ekwilibrju Eh, bejn il-ġeneri mhux il-każ li d-derba meta kien hemm il-ħatra jew il-proposta tas-Sur Philip Lej u għalhekk aħna nistinnu lill kunsill il-Bank Ċentrali u l-Kummissjoni biex jingħaqdu fl-isforzi tagħhom biex hekk fil-ħatriet futuri minn min flok eh, jikbunna bitra u jgħidulna r-rwol tagħna limitat ikunu tistgħu tbidlu l-affarijiet għax jasal mument fejn din is-sitwazzjoni mhijiex aċċettabbli u dak il-mument wasal mhijiex ħaġa normali illi fl-istituzzjonijiet finanzjarji kif ukoll fl-istituzzjonijiet oħra wkoll il-bilanċ bejn il-ġeni ma jiġix rispettat jiena ħadd nota tal-isforzi kollha fil-Kummissjoni Ewropea imma għandkom bżonn tbiddlu l-affarijiet u tappoġġjaw il-proposta fil-Parlament futur fil-mandat futur li kull stat membru jaħtar bħala kandidat għal post ta' Kummissarju eh, mara u raġel biex hekk ikun hemm il-parità l-ugwaljanza l-istess mod fil-postijiet ta' responsabiltajiet finanzjarji u ekonomiċi fejn ikun hemm shortlist, hemm bżonn li jkollna shortlist ukoll bilanċ bejn il-ġeneri, hemm bżonn illi l-Parlament Ewropew jerfa' responsabilità tiegħu. Naf li l-PPE għandu din il-ġlieda għaddejja biex ir-responsabilità tkun fuq il-grupp tal-SND għal raġunijiet eh, fuq il-selezzjoni u ikun hemm għażla ta' mara. Aħna nixtiequ gwaljanza tal-opportunitajiet ma jfissirx li dejjem għandna bżonn nażlu il-mara u l-grupp tagħna ma jistax ikun akkużat minn ħaġa bħal din ta' xi manovra falsa ma dak li nosserva naf huwi il dan il-grupp politiku irid biss illi jkun hemm biss nhar il-ħamis kandidaturi imma din hija kandidatura fl-istituzzjoni u il-kellim iġi waqqaf mill-President. Ich bitte um Verständnis bei Kollegen, denen ich das Wort entzogen habe, weil sie die Redezeit überschritten habe. Jekk joġobkom, kollegi, Nipprovaw nżommu mal-ħin l-Onorevoli Piotrowski, grazzi tassew, President, kollegi, illum qed nitkellmu dwar l-ugwaljanza bejn istessi. Fejn għandna tliet kandidati għal ruoli importanti ħafna fi kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji. Aħna kontra dawn in-nomini li ġew ippreżentati f'din l-ekim sejħa shortlist, il-grupp ECR Jappoġġa l-bilanċ bejn istessi fil-proċeduri tan-nomina ta' dawn il-persuni u l-intejbu dawn il-ħatrit ukoll iżda irid ikun hemm ukoll bilanċ ġeografiku dawn huma kollha kandidati mill-Unjoni Ewropea hekk msejħa antika tal-Ponent. Tal ma naħsibx li hemm nuqqas ta' kandidati illi għandhom il-kriterji meħtieġa għal dawn l-irwoli iżda rridu nżommu f'moħħna illi dawn il-kandidati l-ewwel qabel kollox iridu jkunu kwalifikati biex iwettqu dawn l-irwoli. Ma naħsibx illi s-sess għandu jkun l-uniku kriterju li ġi meqjus f'dan il-proċess. Apparti minn hekk nixtieq insemmi li l-Kummissjoni Ewropea bħalissa hija magħmula minn 28 kummissarju, 19 il-raġel u 9 nisa. Naħseb li dan huwa dan huwa sinjal ċar illi l-bilanċ bejn is-sessi mhux qed jiġi eżerċitat f'din l-istituzzjoni daqshekk importanti, mela l-Kummissjoni l-ewwel għandha tibda billi tħares lejha nfisha. Grazzi l-Onorevoli Indveld. Grazzi, President. Sur Sosnierz, wera bil-provi għalfejn ma nistgħux inħallu fidejn l-irġiel biex imexxu id-dinja. Kollegi, ilna niddibattu dan is-suġġett ta' snin twal u dejjem nisimgħu l-istess kwistjonijiet li l-ħatra ta' dawn għanna naħtru raġel imma mbagħad id-darba li jmiss, id-darba li jmiss. Imbagħad ikollna lista ktar bilanċata. Imma din ilna nisimgħuha snin twal u m'għadix kredibbli din l-iskuża. Din mhix kwissjoni ta' aħjar minn nisa jew nisa aħjar minn l-irġiel huwa fattur magħruf illi jekk ikollok tim diversifikat ikollok prestazzjoni aħjar. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni serja ħafna il-governanza u l-oversight tas settur finanzjarju. Allura għalfejn qegħdin naċċettaw li jkollna tim iktar inferjuri milli jkollna tim iktar f'saħħtu li ħares lejn dan is-settur. Smajna wkoll kollegi li qalu illi mhumiex m'hemmx biżejjed nisa kwalifikati biżejjed. Intom bis-serjetà qed ngħixu fl-Unjoni Ewropea b'500 miljun ċittadin u qed tajdu li m'hemmx biżejjed kandidati u fl-aħħar il-PPE qed jakkuża il-President jinterrompi lill kollega Indvelt. Infeld, Herr Kollege Ferber, äh, Ihre hitzige Äußerung ist zwar für mich sehr interessant, weil Sie sie. Jekk joġobkom, kollegi. Għal xejn ħadu għodu titkellmu äh, bl ingliż jiena qed nifhimkom imma sfortunatament l-interpreti mhux qed jisimgħukom. L-Onorevoli Scott Cato, Iva, dan is-settur huwa dominat mill-irġiel, forsi dan għandu x'jaqsam mal-fatt illi l-irġiel l-aktar li għandhom assi li għandek tmin irġiel li għandhom biżejt assi fidejhom daqs in-nofs tad-dinja. Ir-raġel li jispiċċa fil jispiċċa senjuri jinjora l-om li rabbitu l-għallima nisa li għal moħħu ma nistawx najdu jekk aħna xi ħarja waħjar imma naċċettaw illi n-nofs ir-razza umana għandha tiġi rappreżentata fil-loqsma kollha fejn hemm setat anke fil-qasam finanzjarju jiena xbajt nistenna li l-nisa jkollhom rwol ugwali fil-ekonomija ma nistax noqgħod nappoġġja u noqgħod nisma' dawn il-kliem ipokrita minn ma nittieħdu azzjoni. Irrid ikun hemm tal-inqas Eh, mara waħda fix-xort li biex inkun nista' nappoġġja. Vielen Dank, Frau Kollegin Scott Cato. Es folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Viegas. Grazzi al minuta u nofs l-Onorevoli Viegas. Grazzi. Hawnhekk għandna kwistjoni li tqajjem żewġ problemi. L-ewwel l-ugwaljanza bejn is-sessi illi qed naraw mod ovvju li dan mhux eżerċitat fil-entitajiet supervizjoni u fl acb U kwestjoni oħra importanti il-monitoraġġ demokratiku ta' dawn l-istituzzjonijiet. Il-Bank Ċentrali Ewropew, pereżempju, meta twaqqaf, suppost kellu jkun neutrali bir-rwol tekniku, iżda aktar ma beda jgħaddi ħin aktar kellhom setat ta' superviżjoni u issa jikkontrollaw il-programmi ta' għajnuna u assistenza iżda ma kien hemm l-ebda oversight demokratiku l-involviment tal-Parlament fl-għażla ta' dam tal-ġestjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet hija biss faċċata, hija biss versjoni ipokrita tad-demokrazija. Lista ħafna drabi kollha isem wieħed biss ta' mara jew xejn l-unika darba li kellna aċċess għall-lista ta' nisa, il-lista finali ma kienx f'konformità ma' deċiżjoni li ttieħdet f'din il-Kamra. il prezenza tan nisa u nuqqas taħħanzi hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha dan juri natura antidemokratika ta' dawn l-istituzzjonijiet fejn il-finanzi nataw l-iktar priorità u m'hemmx rieda sinċira li jkun hemm monitoraġġ responsabbli. Grazzi. Nistur Vegas, issa l-Onorevoli Esteras Ferragut. Grazie. Nixtieq nirringrazzjak, President. Il-Bank Ċentrali Ewropew mara fost ħamsa fuq il-konsiderazzjoni mbagħad eh, l-aġenziji nkomplu dik bankarja il-kandidati eh, kollha huma irġiel u eh, l-awtorità ta' riżoluzzjoni bankarja wkoll huma kollha irġiel inkomplu għaddejjin bl-attivitajiet u ta' dawn, dawn l-aġenziji ma' kollha ġiel u għalhekk huwa ċar li hemm żbilanċ sħiħ bejn l-irġiel u n-nisa f'dawn il-pożizzjonijiet eżekuttivi u għalhekk huwa ċar li wieħed mill-valuri tal-Unjoni Ewropea hija l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala valur, valur orizzontali intrinsiku u għalhekk dan ifisser iktar demokrazija u gwaljanza tfisser illi inħarsu drittijiet fondamentali u għalhekk għandna bżonn inkissru dawn stereotypes kif qal is-Sur Sonjez għandna bżonn ninkissruhom biex hekk inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-stereotypes biex ikonna soċjetà ferm iktar ġusta anki f'termini ekonomiċi. Grazzi ħafna. dank, Frau Kollegin Estaras Frau Grazzi ta' Għandek blue card mill-Onorevoli Sosnir taċċetta. Jekk jogħġbok. Jekk tara YouTube, tara statistika ta' min jara xiex u joħroġ biċ-ċar jekk ikun hemm eh, filmati politiċi 80% minnhom jarawhom l-irġiel. 80% ta' nies li jarawhom huma irġiel. Għalix, għax in-nisa mhumiex interessati fil-politika, inti se tagħmel biex tinteressom fil-politika. Herr Kollege Sosniers, das war keine Frage. Und, äh, Dik ma kienx mistoqsija, Sur Sosnirz. Było pytanie, zapytałem, co pani zamierza zrobić z tym, że kobiety nie... Iva, kienet mistoqsija, ser tamel, fuq il-fatt li n-nisa ma jarawx films politiċi fuq YouTube. Kif se tisforzhom jagħmlu dan? Grazzjas. Nixtieq ningrazzjak President hija meta naraw li hawnhekk eh, għanna għanna persuna bħal din f'dan il-parlament li hu suppost il-qalba tad-demokrazija. Grazzi. Fin Dank, Frau Kollegin Istaras Ferragut. Grazzi l-onorevoli Estaras Sferagut l-onorevoli Toja jekk jogħġbok. Mhux ħanaħli ħin tal-minuta tiegħi imma se jkolli nikkundanna il-dawn il-vuċijiet antikwati li qed nisimgħu kontra n-nisa. Iżda jkolli ngħid illi għal darbohra ħanalqu l-mandat tagħna bl-istess storja tas-soltu. Il-Parlament tagħmel jagħmel it-talba iżda il-Kummissar tittaċċetta li l-Kunsill ma jismanix fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-istituzzjonijiet finanzjarji. U hawnhekk mhix kwistjoni biss ta' prinċipju ta' ugwaljanza li iva minnu nifsu dal-prinċipju irid jiġi eh, salvagwardjat, imma din hija kwistjoni ta' ekwità u diskors li huwa ta' interess ġenerali, mhix kwistjoni ta' rida tajba, hawnhekk mhux hekk qed nitolbu aħna jew li jkun hemm tingħata attenzjoni partikolari, imma li narfu illi l-preżenza tan nisa tkun inklusiva biex ikunu iktar f'saħħithom nixtieq nikkwota studju li sab mill-istituzzjoni tal-kontroll tal-Italja illi għamel studju li juri illi fis-soċjetà xjentifikament ġie provat illi n-nisa fl-eżekuttiv huma iktar kapaċi illi jaħdmu fi żminijiet ta' kriżi u jiksbu riżultati aħjar. Grazzi ta' sew l-Onorevoli Urtason. Jekk joġbok. Grazzi President per permetti li nbidda eh, li nibda eh, Eh, u nitkellem fuq dak il-kollega li tkellem fuq il-fatt illi eh, l-interpretu ma iktar nisa dan huwa sessizmu ma nistgħux naċċettaw ħaġa bħal din f'dan il-Parlament u ma l-istituzzjonijiet ukoll ma jistax ikunu biss fil-qoċata tagħhom ikunu biss ġiel, tkellimna fuq il-Bank Ċentrali Ewropew u anki l kollegi issa illi kellhom pożizzjoni importanti se joħorġu mbagħad jieħdu posto ukoll ġiel u għalhekk tant drabi aħna naraw listi ta' kandidati fejn hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġil, però mbagħad l-għasla ma tkunx dik u din hija vergogna. U għalhekk bil-mobilizzazzjoni li hemm bejn in-nisa ma tistax tkun tollerata u għalhekk jekk dak dan il-Parlament jixtieq igawdi minn dawn id-drittijiet u jiddefendihom hemm bżonn f'dawn il-ġimgħat li ġejjin aħna nistgħu nimblokkaw dawn il-ħatrijiet. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Herr Kollege. Grazzi. Onorevoli Urtason. Sur Sosnirc, naħseb li għamilt bizzejed blue cards għallum, mux ħana tik il-mikrofonu. L-onorevoli Pieti Kajnen, jek joġbok. Grazzi tassew, President. La riittävästi naisia ja joka kerta luvataan tilanteen kor. Il-parlament kemm il-darba smajna illi ma jistgħux jiddu deċiżjonijiet in-nisa mhix kwistjoni li m'hemmx biżżejjed nisa jew tfajliet li m'għandhomx biżżejjed edukazzjoni jew mhumiex kwalifikati fi kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji. Mhix dik il-kwistjoni li n-nisa m'għandhomx bizzejiet esperjenza Anzi, in-nisa mhumiex kapaċi jarfu li anzi l-irġiel mhux kapaċi jarfu li n-nisa huma kapaċi. Din hija kwistjoni ta' ta' bilanċ bejn is-sessi iżda mhux hekk biss hija l-kwalità wkoll. Aħna se nħallu nofs il-ħiliet li għandna u nofs l-esperjenza għandna ma nużawhomx minħabba li qed neskludu n-nisa qed nagħmlu l-istess ħaġa fil-kandidati għall kummissjoni Kull stat membru għandu jinnomina raġel u mara. Imbagħad issir l-għażla min ser jinħatar fil-Kummissjoni. Grazzi. L-Onorevoli Pjatikajnen, Issa l-Onorevoli Blinkeviċuta jekk jogħġbu. Grazzi President. Il-ħamis se nkunu qed nivvotaw biex naprovaw jew nirrifjutaw emendi għal ehm, ir-ruoli fl-istituzzjonijiet ekonomiċi u monetarji tal-Unjoni Ewropea. Il-kandidati kollha eh, eh, prezentati huma irġiel, in-nisa mhumiex rappreżentati tajjeb biżżejjed istituzzjonijiet bankarji hija biss 15 fil-mija tal-ħġeb illi qegħdin fis-seklu 21 u għadna qed nippruvaw niġġieldu u noqogħdu nfakru illi wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea l-kwaljanza bejn l-istessi għandha jiġi implementat anke fil- ħatra ta' mexxejja ta' entitajiet ta' istituzzjonijiet Ewropej. Dan ir-rispett tal dan id-dritt mhux biss jinsab fit-trattat iżda f'tal-inqas minn tliet regolamenti li jiddefinixxu l-ħidma tal-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej. Kif jista' jkun l-Unjoni Ewropea laqas biss qed tirrispetta l-liġijiet tagħha stess. Il-Parlament Ewropew jitlob illi jkun hemm bilanċ bejn is-sessi u dan jiġi rispettat fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej u istituzzjonijiet oħra. Grazzi lill-Onorevoli Blinkeviċute issa ngħadu proċedura catch the eye l-Onorevoli Farija. Signor President. Grazzi tassew. President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirrifjuta u nikkondanna dak li qal is-sur Sosnjerċ klim m'għandux jiġi permess. Issa, fuq l-integrazzjoni tal-perspettiva tan-nisa ta' bejn is-sessi, għanna dawn it-tlet nomini għal Bank Ċentrali Ewropew li dawn inataw l-irġil. Aħna qed nippruvaw niddefendu l-ugwaljanza u drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa. Kif jista' jkun illi meta aħna nippruvaw nress u nipromovu il-valuri tagħna nitwaqfu b'dan il-mod. Għax jgħidulna l-irġil huma l-aktar kwalifikati, iżda din mhix aċċettabbli, aħna rrid ikollna l-aktar nies kwalifikati, ma dan kif jista' jkun dejjem ikunu rġiel. għalfejn għandna din l-istigma fuq nisa li jkunu dan it-tip ta' pożizzjonijiet. Aħna għandna nkunu l-enin biex nofru opportunitajiet u nappella lill membri tal-komitat ikon anke l-istati membri sabiex jipromovu iktar kandidati nisa. Grazzi l-Onorevoli Farija, l-Onorevoli Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă. Grazie tassew, President, comisariu aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu mhux li għall ewwel darba il-bilanċ bejn is-sessi. Il-bilanċ bejn is-sessi hija ħtieġa mhux biss slogan u jekk wieħed iħares lejn il-bilanċ bejn is-sessi fl-istituzzjonijiet ekonomiċi jridu nafu li hawnhekk hemm responsabiltajiet maqsuma min jirressa il-kummissarji. Tkellimna dwar disa eh, kummissarji huma l-istati membri li eh, jinnominawhom Iġifiri, irridu nħarsu l-kwistjoni kruċjali l-edukazzjoni. Kellna irġiel fil-parlament li mhumiex edukati biżżejjed fuq il-bilanċ bejn is-sessi għamlu li huma biss jixirqilhom ikunu fil-parlament. Il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom juru ċertu livell ta' trasparenza u intenzjoni tajba biex jinnominaw in-nisa apparti minn hekk hija kwistjoni anke ta' l-ammont ta' viċi presidenti fil-Parlament li stati membri għandhom jerfgħu r-responsabbiltà tagħhom u jressqu lil dawn il-kandidati. Għax għandna dawn ir-regoli? Kemm għandna viċi eh, gvernaturi u gvernaturi tal-Banek Ċentrali Nazzjonali li stati membri jridu jimplementaw din il-politika ta' bilanċ bejn is-sessi jibdew huma l-ewwel. Grazzi. Nagħti l mikrofonu issa lill-kollega li jmiss. Grazzi. Ħafna President Kommissarju, dan l-istrument eh, fis-settur ekonomiku dak li huwa l-ugwaljanza aħna qegħdin eh, nissimgħu eh, fit-8 ta' Marzu pereżempju tax qalu n-nisa u meta aħna pereżempju nitkellmu fuq l-anniversarju tal-Euro jitkellmu biss l-irġiel ma jridux nagħmlu l-istess ħaġa anki issa l-ugwaljanza hemm bżonn tkun iktar ġusta, iktar demokratika u iktar tagħti l-qlieħ. Qegħdin ħasra eh, neħsu ruħna minn ħafna talent, qed ninjoraw ħafna talent u għalhekk għandna bżonn nipproponu n nisa hija ħaġa obbligatorja li trid tkun u għalhekk għandna bżonn ili nimblokkaw dawn il-ħatriet. Jiena pereżempju bżonn ngħid illi l-karriera professjonali hija ma tridx tkun xi ħaġa tal-elit u ma rridx ikollhom xkil in-nisa biex ikun jista' javvanzaw. Qegħdin naraw anki mit-tfal tal-iskola anki dak li ntuhom bħala eh, ftit id-dar biex jgħinuna. Din hija l-problema li għandna bżonn insolvu, għandna bżonn liġi, awtokritika, il-persuna tiġi ehm, mwafqa mill-President. Grazzi tassew l-Onorevoli Etheridge. Grazzi, jiena nemmen bisħieħ illi n-nisa kapaċi daqshekk mhux iktar mill-irġiel f'ċertu affarijiet. Il-fatt li rridu għom iktar woli nħoss li ħaġa patronizzanti. Issa dawk li qed jgħidu li iva għandu jkun hemm iktar nisa imma qed nimbuttawhom b'mod artifiċjali li nimbottaw dawn il rwol li m'hemmx biżejjed nisa fihom. Li kiku jkun hemm iktar nisa milli irġiel niċċelebrawha bħala l-ħelsien tan-nisa. Imma mbagħad kieku ma jgħidux ara m'hemmx biżejjed irġiel, ma kieku naħdmu aħjar kiku nkunu bilanċat, imma din hija biss taħqa fil-wiċċ. In-nisa huma intelligenti biżejjed, edukati biżejjed biex jieħdu dawn l-irwoli mingħajr ħadd ma jkellu eh, malfejn jitabspilhom fuq darhom jgħidulhom isa inti kapaċi u noqogħdu nkellmuhom dan il-mod eh, patronizzanti. Grazzi tassew l-Onorevoli Etheridge. Naddu għal-kollega li miss. Mies, kollegani edustaja Sirpa Pietikäinen piti l-Onorevoli manki, grazzi tassew, l-Onorevoli Pitikajnen għamlet għamlet diskors tajjeb ħafna, mhix kwistjoni li m'hemmx biżżejjed nisa kwalifikati għal dawn ir-ruoli fil-Bank Ċentrali Ewropew u s istituzzjonijiet oħra fil-qasam ekonomiku. il kustjoni hija li n-nis hemm min ma jridx dawn in-nisa f'dawn ir-ruoli kapaċi veru tgħidu li fl-istati membri m'hemmx biżżejjed nisa li għandhom l-intelligenza li jwettqu dawn ir-ruoli f'istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej, min għandu l-kuraġġ jgħid dawn l-affarijiet. Dak li qal istur Sosnjerġ għal affarijiet koro ħafna fuq in-nisa. Iżda fl-istess waqt tajjeb li nisimgħu opinjonijiet differenti għaliex dan it-tip ta' diskors bħal dak tal-Onorevoli Sosnjerġ huwa komuni ħafna fl-Ewropa minajr kollegi bħal Sosnierċ kieku għanna iktar nisa f'dawn l-irwoli hija kwistjoni ta' attitudni aktar minn kollox. Dank Frau Kollegin Jetin Meki, damit äh, äh, Grazzi ħafna, ek wasalna fit-tmim tal-proċedura ta' kaċ zijaj. Mela, eżis membri dak li nixtieq nagħmel issa ngħid illi nasegwej dan id-dibattitu miqrib ħafna u nistan nappoġġja kważi kollox li intqal b'ċerti eċċezzjonijiet. Però mela jekk saqsuni president jew chair jew is-sur deputy speaker għajduli li tridu imma l-lingwa Ingliża żviluppat ruħha u terminu ta' ċe man, ċe woman, ċe person issa, imma ta' spiss issa jgħidu ċer għastruwa. U naħseb li minflok chairman, chairwoman u chairperson, il-lingwa issa bdiet tant impersonali li qegħdin nitkellmu b'biċċa amara, ċer, siġġu u jiena nħossni skomdu ħafna. Ovvjament minix se identifika l kollega imma issa ngħaddu l-kelma lill kummissarju Jurova. Ma nafx imma nittama illi Mr. Ramel żball u ngħidlek sur President, onorevoli membri, grazzi ħafna tan debattitu tant interessanti, jina nżid xi ftit kummenti aħna għandna ħafna nisa kwalifikati eh, għas-setturi finanzjarji. Meta nitkellmu dan id-deficit narawh għan nisa kwalifikati pereżempju fis-settur tal-IT u dak teknoloġiku imma s-settur finanzjarju għandna biżżejjed nisa kwalifikati minn 62% ta' gradwati tal-università li huma nisa